dokumenti li kommissjoni informani li ma kienu ma tqajmux eh, il-menti għal rakkomendazzjoni tal-Kumitat Empl biex ma jitqajmux eh, oġġezzjonijiet għal qatt delegat jekk fi żmien 24 sija grupp politiku jew tal-inqas 40 membru ma jwresqux il-med, ir rakkomendazzjoni ser tiġi konsidrata approvata. Jekk le ser imbagħad tiġi vota, votazzjoni fuqha. Ir-rakkomandazzjoni hija hija disponibbli wkoll fuq is-sit tagħna. Il-Kommissjoni kompetenti ta taw ir-ratifika għal erba'